Colleagues, I think it's time to start. We know that... Kollegi, nibdaw nafu li hemm xi petizzjonanti li qed jaslu ġejjin u mal-menu ħanam l-formalitajiet tal-laqqa tagħna qabel ma jaslu. Allura morru l-adozzjoni tal-abbozz ta' aġenda jekk joġobkom il-punt 24 il-petizzjoni 307 se tkun suġġett tad-dibattitu qabel il-punt eh, 20 Ġifiri l-ewwel petizzjoni ta' ċittadini tal-Renju Unit li rżieda hawnhekk l membri. Il-punt 22 se nittrattaw wara l-offsinar u hekk naħseb nistgħu nadotaw l-aġenda jekk taqblu. Grazzi ħafna. I have some announcements for you. The first one is that I'm very... l west arrija minna ħatja jiena kuntenta ħafna illi nilqa' kollega ġdida li segretarjat tal-Peti, Sinjura Fanny Fonten li għandha esperjenza mill komitati oħra, l-iktar reċentement mill kumitat Envi u billi għandna petizzjonijiet li għandhom xaqsu mal-ambjent e, se tkun tajnuna kbira. Ġejt tassu meta l-iktar kellna bżonnok. Grazzi ħafna. Iva, jekk joġbuk, fani. Um, narawk. Emmi. Iva, merħba. U nittam li kolħat jitrattak sew. Hemm bżonn ninformaw il-membri illi mhux se jkun hemm interpretazzjoni daniża wara l sinar għax m'hemmx biżejjed interpreti. M'hemmx biżejjed interpreti daniżi disponibbli illum wara l sinar. Għax hemm Eh, avveniment kbir tal-livello li tal-President Tajani li għet jorganizza fuq il-migrazzjoni għar l-offsinar. Eh, ġurnata qabel il laqgħa tal-Kunsill fuq dan is-suġġett ir-risorsi kollha qegħdin niffokati hemmhekk u għalhekk nittama li l-persuni għandhom bżonn l-interpretazzjoni ta' Danis imorru għal numru 11 l zvedis għax l zvedis u d-Danis jixieku. Mela, issa, memx punti taħt AOB illum imma għanna punti interessanti ħafna fuq l-agenda l-ewwel se nitkellmu l-ewwel qabel kollox il-preżentazzjoni tal-istudju tal-Brexit relatata drittijiet tal-petizzjonanti fuq il-kompetenzi, responsabiltajiet u l-attivitajiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet mill-Professur Eleonora Spaventa U jina kontenta ħafna li edha unnek se naddilek il-kelma derwaqt u nishtiq infakkarkom illi aħna fil-komitat tagħna rċevejna matul din l-aħħar sena xi 140 petizzjoni fuq il-referendum fir-Renju Unit iġifiri kważi s-sena ilu 23 ta' ġunju u l-konsekwenzi u negozjati li bdew din il-ġimgħa nhar it-tnejn bejn Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Is-suġġetti tal-petizzjonijiet jivvarjaw ħafna, imma il-biċċa l-kbira għandhom xaqsnu ma' kwistjonijiet ta' ċittadinanza. Illum se jkunu nistgħu nisimgħu direttament mill-petizzjonanti fuq is-sitwazzjoni tagħhom, it-ħassib tagħhom u jkollna diskussjoni dan il-kumitat. Illum flimkien aħna noffru forum pubbliku għaċ-ċittadini li wasal faqtu matul dan il-perjodu ta' negozjati. U meta nikkonsidraw ukoll dan it-timing ma nkunux nistgħu nipprovdu risposti ċari għal petizzjonanti illum. Għanna l-Komissjoni u rappresentazzjoni permanenti tal-Renju Unit preżenti hawnhekk fis-sala se jisimaw il petizzjonanti kollha se jsegu id-dibattitu Wedo illi iwasslu il-messagġi l-teams tan-negozjati rispettivi tagħhom dal-għodu, l-ewwel net se nisimgħu il-veduti tal-esperti u mbagħad se naraw messaġġ video minn Michel Barnier, il-kap negozjatur tal-Unjoni Ewropea mbagħad wara se nisimgħu il-kollega tagħna s-Sinjura Danuta Hübner li hija membru tal-Kumitat ta' pilotaġġ tal-Brexit tal-Parlament u wkoll President tal-Kumitat AFCO u mbagħad wara immorru għall petizzjonanti u nisimgħu it-ħassib tagħhom. U għalhekk inkomplu u mbagħad nisimgħuhom ġurnata kollha anki wara l-offsinar. Imma l-ewwel net ħen nibdew bl-istudju illi dan il-kumitat l-esta u dan huwa dokument utli ħafna danu u tistgħu taraw u dan huwa disponibbli wkoll fis-sala. Mela l-ewwel nett ngħaddi l-kelma lill-esperta tagħna Professur Eleonora Spaventi. Um, thank you very much. Grazzi ħafna u grazzi u koll tal-li il illum u tal-li tlabtuni namel dan l-istudju. Meta studentuni u tlabtuni namel dana l-istudju, Aħna irreaġixxejna għal petizzjonijiet li rċieva l-Kumitat Peti frabta mal-Brexit u għalhekk l-istudju jiffoka fuq drittijiet elettorali, dritt tal petizzjoni, ovvjament l-inizjattiva ta' ċittadini, imma il-parti ewlenija tal-istudju tikkonċerna drittijiet ta' ċittadini li kienet jirriflettu il-petizzjonijiet li intbatu li meta bdejna. F'dik il-parti ta' l-istudju eh, jiena qed ikkonsidrajt is-sitwazzjoni tal-ċittadini tal-Renju Unit fil-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u mbagħad iċ-ċittadini Ewropej fil-Renju Unit u provajt illi nidentifika riski illi forsi wieħed jew l-istituzzjonijiet jistgħu jikkalkulaw meta jkunu qegħdin jinnegozjaw u suġġerejt ukoll ċerti oqsma fejn inħoss illi ċittadini se jkunu vulnerabbli ħafna Frabta mal-franchise elettorali kien hemm ċerti petizzjonijiet illi il-mentaw dwar il-fatt li ċittadini tar renju Unit fl-Unjoni Ewropea li l iktar minn 15 sena jiexu hemmhekk ma natawx il-possibilità illi jivvotaw u petizzjonanti oħrajn li il-mentaw b'mod ġenerali dwar il-proċess Frabta ma dan, ovvjament, il-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea huwa status addizzjonali u l-elezzjoni propji huma l-kompetu tal-Istati membri għalhekk l-istituzzjonijiet Ewropej ma tantx statu jagħmlu meta wieħed iqis is-setat mogħtija lilhom mit-trattat Issa għal futur wieħed ma jiskantax illi ċ ċittadini tar-Renju Unit ikunu fejn ikunu ma jkollhomx id-dritt li votaw fil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-ċittadini tal-istati membri l-oħrajn li jiexu fir-Renju Unit ikollhom dak id-dritt imma dak ikun dritt il-moti mill-istat membru tan nazzjonalità mhux mill-liġi Ewropea ġifieri ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit ikun jistgħu jivvotaw fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew jekk biss jekk l-istat membru tan nazzjonalità tagħhom jippermetti il-votazzjoni mill-barra mill-pajjiż l-elezzjonijiet fl-26 u 27 skont xiġri bl-Irlanda jittilfu dritt li votaw fl-elezzjonijiet lokali u anki għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew sakemm l-istat membru ta' residenza ma jiddeċidix illi jagħtihom dak id-dritt. Hemm eċċezzjoni għaliex taħt l-arranġamenti attwali ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu fl-Irlanda jista' jivvotaw kemm għall elezzjonijiet nazzjonali, lokali u anki tal-Parlament Ewropew. Fil-rigward tal-drittijiet għal petizzjonijiet li jintbatu l-Ombudsman u l-inizjattiva ta' ċittadini, hemm differenzi fil-rigward tal-drittijiet tal-ċittadini tal-Renju Unit Mod partikolari, ċittadini tar renju Unit fl-UE27 se jkollhom xorta waħda id-dritt li jagħmlu petizzjoni jew jikbu lill-Ombudsman eh, għaliex dan huma drittijiet mogħtijin lill-ċittadini tal-Unjoni Ewropea imma jittilfu id-dritt li jipparteċipaw fl Ewropea taċ-ċittadini għaliex dak huwa dritt mogħti biss lill-ċittadini Ewropej ċittadini tal-UE fir-Renju Unit se jkomplu jgawdu mid-drittijiet kollha tagħhom alla volja forsi l-effettività tagħhom titnaqqas ħafna l-ikbar dubju huwa dwar jekk l-Inglis u se zam bħala lingwa ta' trattati u lingwa uffiċjali għaliex għal dak li rigwarda l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej biċċa l-kbira ta' l-inizjattivi huma abbozzati bl-Inglis għal raġunijiet ovvi għaliex hemm bżonn li jkun hemm parteċipazzjoni minn bosta stati membri. U għalhekk hemm ir-riskju illi Eh, titnaqqas l-effettività tal-inizjattiva taċ ċittadini Ewropea u anki il-possibilità li wieħed jikteb lill istituzzjonijiet Ewropej bl-Ingliż. Kif għattilkom? Il-parti ewlenija ta' dan l-istudju tikkonċerna il-drittijiet ta' ċittadini tal-Renju Unit fil-UE 27 u ċittadini tal-UE fil-Renju Unit u aħna provajna li ma nagħmlux suġġerimenti dwar dak li għandu jsir għaliex dawk rridu jsiru waqt in-negozjati imma sempliċement qegħdin nippruvaw nidentifikaw u niċċaraw ir-riski. Il-Kummissjoni ippubblikat l-agenda għan negozjati tagħha stess għaċ ċittadini Ewropej, agenda kompluta ħafna, dettaljata ħafna jena naqbel maħħa għaliex kemm jista' jkun din l-aġenda qiegħda tipprova tħares id-drittijiet tal-ċittadini migranti kollha. Alla volja ma nafx uh, fil-fatt il-Renju Unit se jippubblika l-opinjoni tiegħu dwar dan nhar it-tnejn meta wieħed jaħseb x'se jiġri wara il-Brexit għandna nżommu f'moħħna illi skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea hemm residenti differenti ta' kategoriji differenti dawk li joqogħdu biss fil-pajjiż minn 0 sa 3 xhur u mhumiex indirizzati fl-istudju tiegħi xe jiġri għawnek u jisaj dependi dwar jekk u xe jintlaħaq ftejim dwar vjaġġar mingħajr viżi bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. L-iktar għalfinijiet tal-Brexit l-iktar kategorija vulnerabli ta' ċittadini huma dawk illi jaqgħu fil-kategorija ta' residenti għal eh, medda medja ġifiri minn tliet xhur sa' ħames snin. Din il-residenza hija kondizzjonali u wara ħames snin ta' residenza legali f'wieħed mill-istati membri l-oħrajn ċittadin isir resident permanenti dan ifisser li u jewi jiġi jew tiġi assimilat kważi bisħiħ bħala um, il-ċittadini tal-pajis emmek, ma jkollhomx għalfejn jissodisfaw aktar xi kondizzjonijiet partikolari. Mela ħalli nibda billi ngħidilkom x'inhu ma drittijiet eżistenti, kif jaħdmu, u mbagħad ngħidilkom x'inhu ma riski u rakkomandazzjonijiet ta' politika. Mela kull ċittadin ta' l-UE għandu dritt li jivvjaġġa, jgħix u eh, dritt ġenerali għal trattament indaqs, jiġifieri ma tistax issir diskriminazzjoni kontra tagħhom għabbażi tan nazzjonalità tagħhom għandhom drittijiet wisajn ħafna għal riunifikazzjoni tal-familja tagħhom li qed dejjem isiru iktar ġenerużi minn dawk offruti taħt il-liġi nazzjonali u dana japplika b'mod partikolari fir-Renju Unit fejn il-drittijiet ta' riunifikazzjoni tal-familja huma ferm aktar restritti minn dawk mogħtija mill-liġi Ewropea għandhom id-dritt illi morru lura lejn l-istat membru ta' oriġini tagħhom, inkluż jistgħu wkoll jieħdu magħhom il-familji wara li jkunu marru lura. Dan ukoll se jkun rilevanti għaliex hemm il-periklu li ċittadini tar-Renju Unit li marru jgħixu f'xwieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u issa jridu jiġu lura lejn ir-Renju Unit jistgħu jaqgħu issa taħt il-liġi nazzjonali tar-Renju Unit u mhux il-liġi Ewropea. Iċ-ċittadini Ewropej għandhom ħafna protezzjoni kontra it-tkeċċija l-espulsjoni għalla volja għedin naraw issa hemm il-provi li daw eh, dan id-dritt ma tantx eh, qed eh, japplika mod pożittiv għalihom imbagħad hemm ċerti każijiet eċċezzjonali li mhux se nifokaw fuqhom fejn ċittadinanza tal-Unjoni tista' tintuża kontra l-Istat membru tan-nazzjonalità ta' dak li jkun. Mela, fil-liġi Ewropea kif jaħdmu daw l-affarijiet din hija ovvjament spjegazzjoni sempliċi ħafna, imma essenzjalment sabiex ċittadin ikun jista' jgħix fl-istat membru li mhuwiex l-istat membru ta' nazzjonalità tiegħu jridu jissodisfaw ċerti kondizzjonijiet, jridu jkunu jew attivi ekonomikament jew inkella indipendenti ekonomikament. Dawk li huma attivi ekonomikament huma nies illi jew jaħdmu impjegati ġifiri jew inkella jaħdmu għarrasom. rashom. Ħaddim skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea huwa eh, definit b'mod wiesa ħafna ġifiri kull persuna illi twetta attività ġenwina u effettiva eh, f'relazzjoni ta' subordinazzjoni. Dana jinkludi min jaħdem part-time u anki nies illi jaħdmu satejn jew tliet sigħat fil-ġimgħa dan huwa aċċettat issa mill-qorti illi eh, dak iċ-ċittadin ikun jista' jaqa' taħt il-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jiena dana se nerġa' nfakkarulkom imma huma il-part-timers u dawk illi mhumiex eh, f'relazzjoni ta' xogħol eh, tipika, jiġifieri li jaħdmu ftit sijad biss, illi huma medda l-aktar mill-Brexit għaliex aħna nafu, illi anki issa l-istati membri normalment ma Eh, isegwux il-ġurisprudenza tal-qorti memx rekwizit ta' tħul minimu fil-liġi Ewropea li huwa importanti u għal min jaħdem għal rasu memx laqqas limitu eh, minimu ta' investiment. Per eżempju, min imur l-Renju Uniti imur Franza ma jkollux għalfejn jipprova illi għandu tħul minimu. Dawk iċ-ċittadini illi huma attivi ekonomikament u igawdu minn drittijiet sħaħ u eh, eh, anki saħansitra li jirċievu eh, il-welfare fil istat membru eh, jistaw jamlu dan anki meta ma jaħdmux għal ħafna snin. Mod partikolari dana jaqbel li nisa li jistaw ma forsi ma jkunux pozizjoni li jaħdmu full time jew part time. ħafna ċittadini bħal pensjonanti, studenti u nies li mumiex ekonomikament attivi. U sabiex dawn ikollhom id-dritt illi jirrisjedu f'wieħed mill-istati membri jridu ikollhom biżejjed riżorsi u assigurazzjoni kompluta tas saħħa. Dana ikopri l istudenti u wkoll importanti ħafna ċittadini tar renju Unit li jgħixu barra mir renju Unit il-pensjonanti taħt il-koordinazzjoni tas sigurtà soċjali il-pensjonanti mhux se jkollhom bżonn ta' assigurazzjoni tas saħħa għaliex tagħna huwa imħallas mill-istat membru ta' affiljazzjoni importanti għaliex il-ċittadini anzjani jisibuwa eh, iktar olja u mhux daqshekk diffiċli illi jisibu min joffrilhom assigurazzjoni fuq saħħithom ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea sempliċement ma jafux illi id-dritt ta' residenza legali sabiex huma ikunu iwassal għal bżonn ta' din il- polza tal-assigurazzjoni fuq saħħithom. Għaliex, għaliex ħafna nies ma jmarrux fl-Stati membri biex jitolbu il-benefiċċji u daw l-affarijiet ikunu indikati li ċittadin meta jitolbu xi ħaġa. Eh, L-Istati membri fil-fatt ma jagħmlux dawn il-kontrolli u dana ovvjament se jwassal għal eh, li biex iħalli impatt qawwi fuq id-drittijiet ta' ċittadini wara il-Brexit. Mella, ħalli naraw l-ewwel is-sitwazzjoni l-ewwel taċ-ċittadini tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea u mbagħad ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit. Jiena għamil din l mhux għaliex qed nissottovali tal-isfida taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit, jiena waħda minnhom u ma nissottovalutajiex din l-isfida imma jekk din se tkun kwistjoni ta' qbil jew inkella kwistjoni li taqa' taħt il-liġi nazzjonali. Ġifiri, eh, dik hija sitwazzjoni differenti għal ċittadini tar-Renju Unit residenti fl-UE 27. Mela, fl-istudju tija jiena l-ewwel net għal din is-sitwazzjoni m'hemmx preċedent, m'għandniex ġurisprudenza, ma jeżistix qafas illi jista' jiggwidana u hemm dawn iż-żewġ possibilitajiet meta aħna naħdmu dwar ċittadini tar-Renju Unit illi in-bona fede marru jgħixu bondieħor band oħra eh, eżerċitaw id-drittijiet li emanaw mill-liġi Ewropea u mbagħad f'daqqa waħda, forsi mhux f'daqqa waħda x'il-proċess se jkun twil, imma isi mbagħad jisbħu xi darba u jaraw li ma jkunux għadhom imħarsa. Issa, hemm żewġ modi ta' kif wieħed jista' jaħseb anke teoretikament dwar dawn iċ-ċittadini tar-Renju Unit, jista' l-ewwel nett wieħed ikkonsidrhom bħala ex ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea, u għalek l-eks ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea tibqa rilevanti biex wieħed jevalwa drittijiet tagħhom jew inkella possibilità oħra illi ġiet suġġerita minn bosta hija li dawk in-nies illi mill-lum għal-għada isiru ċittadini ta' pajjiżi terzi u għandhom nejn isibu ruhom eh, f'pożizzjoni inqas vantaġġuża minn dawk ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Għaljena naħseb illi eh, aħjar ikunu meqjusa bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea ex ċittadini tal-Unjoni Ewropea u naħseb illi bħala kwistjoni tal-liġi Ewropea ċittadini tar renju Unit għandhom jibqaw igawdu mill-biċċa kbira ta' drittijiet moti għalilhom id-direttiva 2004-28. Ħanajdilkom għalfej da kollu huwa daqshekk importanti fl-istudju taraw din it-tabella li tispjega kif dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet huma differenti minn xulxin skont kif wieħed jiddeċiedi li jikkategorizza lil dawn iċ-ċittadini. Mela, dwar iċ-ċittadini tar-Renju Unit, jekk għandna ngħidu illi dawn għandhom status speċjali jibqgħu igawdu mill-drittijiet kollha biex jiddeċiedu jaħdmu dritt li jaħdmu għal rashom, ma jkollhomx eh, dan eh, il-rekwizit ta' dħul minimu post fuqhom imma xorta jkollhom problema jekk ikunu jew studenti jew inkella pensjonanti. Għaliex, għaliex id-dritt li għandhom il-pensjonanti li morru jiexu fi stat membru ieħor huwa eh, possibbli minħabba koordinazzjoni tal-sigurtà soċjali u jekk ma jkunx hemm ftehim fuq il-sigurtà soċjali u l-koordinazzjoni tagħha l-pensjonanti ma jibqgħux iktar koperti mill-sistema tal-kura tas-saħħa tar-Renju Unit. Dwar l-istudenti ikun hemm ikonna problema wkoll għaliex eh, jiena nagħlem f'università imma l-istudenti ma jafux illi irrid ikollhom din it-tip ta' assigurazzjoni fuq is-saħħa għalhekk illi eh, da jistgħu jgħixu fwiħet mill-istati membri mingħajr ma jafu li għandhom bżonn din it-tip ta' assigurazzjoni fuq is-saħħa issa forsi din miex daqshekk problema għal dawk illi għadhom ma gradwawx imma hija problema għal dawk li qed jagħmlu xi PhD li forsi diġà għandhom familja u forsi diġà iddeċidew illi se jgħixu fil-pajjiż fejn qegħdin jistudjaw. Jekk jitqiesu bħala ex ċittadini mela Eh, kollom id-dritt ta' trattament indaqs bħala ċittadini tar Renju Unit u permezz tal-karta ta' residenza illi aħna natu bħalissa l-membri tal-familja ta' ċittadini ta' pajjiż terzi jistaw xorta waħda jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea eh, mingħajr minar ma jkollhom bżonn ta' viża ħaġa importanti ħafna għaliex il- residenza tagħhom titqis bħala residenza permanenti. Imma jekk aħna niddeċidu. Jiena nistudja ċ-ċittadinanza u għalija jiena nqishom bħala ex ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma li jekk il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiddeċiedi b'mod ieħor u tiddeċiedi li dawn se jitqisu bħala ċittadini ta' pajjiżi terzi u mill-lum daw jitilfu l-status li jkunna nata lilhom mit-trattati, iċ-sitwazzjoni ma tantx tkun waħda sabiħa għaliex mbagħad iċ-ċittadini tar-Renju Unit ikollhom japplikaw għalihom regoli differenti tal-immigrazzjoni fl-istati membri kun hemm id-dubju mbagħad dwar se jiġri bl-Irlanda ma naslu għal dana iktar tard. Forsi jkollhom bżonn il-viża, il-rekwiżiti minimi tal-tadħul, dawk illi jaħdmu f'kontratti zero hours ikollhom riskju, dawk illi ma tantx jaqalaw flus ukoll huma esposti għal riskju f'ċerti stati membri dawk li jaħdmu warrasom forsi ma jingħatawx viża sakemm ma jkunux sinjuruni kbar u id-dritt tal trattament indaqs ikun jiddependi fuq liġijiet nazzjonali ġifiri se jitilfu il-protezzjoni tagħhom tinsewx li dawn huma nies illi jkunu marru jgħixu f'pajjiżi ieħor meta kienu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u mhux nies illi se jmorru jgħixu band oħra wara l-Brexit għalhekk jiena nemmen illi għandhom ikunu imħarsa għaliex wara kollox dik hija ċittadinanza Ewropea. Forsi jkunu soġġetti għal rekwiżiti tal-viża taħt il-ftim ta' Schengen u dawk iridu jkunu negozjati u wara u wara eh, li jkunu għattaw ħames snin bħala ċittadini mbagħad jgħaddu għal reġim ta' residenzi residenti ta' eh, ċittadini pala ċittadini ta' pajizi terzi li mumiex daqsek beneficjarji bħal dawk li kieku igawdu mill-status ta' ex ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi hemm riskju għal ċittadini kollha dan ir-rakkomandazzjoni ta' politika japplikaw għal ċittadini kollha residenti kollha fir-Renju Unit. L-ewwel nett mill-perspettiva ta' ċittadinanza u l-Kummissarju dan diġà qalu b'mod ċar ħafna. U jirrigwarda migrazzjoni qabel id-data ta' meta ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Suppost illi eh, dan id-dritt kelli jkun limitata għal notifika tal-artiklu 50 imma dan huwa diffiċli wieħed jiġġustifikah. dak li l-istituzzjonijiet iridu jagħmlu huwa li jiddefinixxu b'mod ċar xirridu nfissru meta nużaw il-kelma ħaddiem għaliex eh, fi studju differenti li għamilt ma' kollegi oħrajn għal kummissjoni għal DG Employment rajna illi ħafna mill-istati membri ma jsegwux il-linji gwida attwali għall-status ta' ħaddiem li ġew deċiżi mill-Qorti tal-Ġustizzja u b'mod partikolari ħafna stati membri ma jaċċettawx li jagħtu status ta' ħaddiem lil dawk li jaħdmu part-time jekk ma jaħdmux numru minimu ta' sigħat u jaqalaw eh, ammont minimu ta' flus. Dan huwa importanti ma jsir importanti ħafna fil-Brexit għalix jekk inti ma tirrikonoxxix l-status ta' ħaddiema part-time, dak li jaħdmu f'kuntratti atipiċi, zero hour contracts, jekk huma ma jingħatawx status post-Brexit jitilfu l-status tagħhom. Jiġifieri din hija ħaġa verament serja. Imma ftakru jekk ċittadini kun mar jgħix fi stat membru ieħor, u inti ma t-issomx bħala ħaddiema meta niddiskutu il-Brexit ma jibqaw ma jkollhomx drittijiet u din hija xi ħaġa li għalija importanti ħafna. Fil-liġi Ewropea hemm mod li permezz tiegħu inti żżomm li status tiegħek ta' ħaddiema jekk inti issir bla impjeg. Il-problema hija li biex inti żżomm dal-istatus inti titreġistra mal-uffiċi tal-qat. U ċerti ċittadini jafuha din, imma ħafna ċittadini le. Għax jista' jkun il-każ li x-xogħol tiegħek jispiċċa f'Ġunju u mbagħad ikun hemm il-vaganzi u tiġi lura f'Settembru tfittex iktar xogħol. Dan ifisser b'mod sempliċi li m'għandek l-ebda intenzjoni li titlob għal benefiċċji tal-qatt għalija dan huwa kruċjali li jekk tonqos milli tirreġistra għall-uffiċċju tal-qatt ma jaffettwax l-status ta' post-Brexit għax iċ-ċittadini jew jista' jkun ma jkunux konxji ta' din is-sitwazzjoni u li tittamel dan biss biex inti titlob benefiċċji. Inti li tkun qed tagħmel huwa illi qed tikkastiga lil dak iċ-ċittadin b'xorti ħtajba li jitħlu joħorġu mill-impjeg għax u dan jiġri ħafna drabi għax din li l-ekonomija li jissam dawrin bija. Kif ukoll li responsabiltajiet ta' kura jridu jiġu konsidrati għax bħalissa jekk inti kerer ta' tfal jew disabli jew persuni anzjani eh, jistista tara li status tiegħek interrottu di mhix ġusta għaxet aħna qed nieħdu l-status ta' Bruce Brexit minnant il-carers. U din hija kwistjoni wkoll tal-ġen, differenza tal-ġenru, għax nafu li ħafna mill-carers huma nisa u l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jikkonsidraw din. Anka assigurazzjoni tas saħħa m'għandix tiġi konsidrata, m'għandix tkun ma jindux ikun hemm verifika retroattiv. U dan għal raġuni li verament aħna għandna il-kard il tal-insurance Ewropea li eh, hija e, tajba u kollha eh, ħaddiema li u minn posta li uħra ma nix nikkasigaw dawk il-ġenituri, dawk il-ħaddiema illi eh, iċaqalqu u li ma kienx kun jafu b'daw il-situazzjoni u kienu qed jaġixxu fidi tajba il-protezzjoni ta' membri tal-familja tal-ċittadini Ewropej għan ma nix ninsewu meta ninegazzjaw id-dil. Għax inti jekk int tkun il-membru li xi ħadd li huwa membru minn pajjiż terz, għal dan huwa kruċjali illi inti iżżomm id-dritt ta' residenza ma nix ninsew ukoll li ħajkun hemm l-involviment ta' ħafna tfal u l-interess, l-aħjar interess ta' tifel jew tifla li inkludi e, id-dritt ta' tifel jew tifla jkun fl-edukazzjoni għandu jiġi konsiderat dawn ftejjimiet. Ħajkun hemm ukoll problema kbira ħafna u diġà qed narawha fir-Renju Unit bl-applikazzjoni ta' residenza permanenta permanenti dwar il-ħtieġa ta' provi miċ-ċittadini biex jipprovaw jagħtu prova ta' status tagħhom. U nerġaw għana għanna mpijek, jina xortija tajba, etc. Imma din miex norma għal ħafna ċittadini, allura rridu nkunu attenti ħafna għal xtib ta' għal xtib ta' u jew intensità ta' evidenza li aħna nitolbu miċ ċittadini. U dan għandu jkun uniformi ma' 27 stat membru. Minn ma nħallu marġinu ta' diskrezzjoni li istati membri, Għax nafu ċerti stati membri ikunu iktar effiċjenti u oħrajn ikunu inqas effiċenti. U kull ma niddeċiedu brabta mal-ħtieġa ta' mat-talba ta' prova għanna nħalluha possibbli għaċ-ċittadini li jagħtu prova b'kull mod possibbli li di fil-fatt ġanda tkun norma fil-liġi Ewropea. Issa, xiġri fuq ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit. Nixtieq nisħa illi dan x'jista iwassal fin-nuqqas ta' ftehim nittama li dan ma jkunx il-każ. Ir-Renju Unit mhijiex f'sitwazzjoni faċli u qed nitkellem hawnhekk bħal xi ħadd li għadem f'università fej universitajiet fil-Renju Unit jimpiegaw ħafna eh, eh, impiegati mill-Unjoni Ewropea, jiena l-ewwel waħda. Allura ħajkun hemm tranzizzjoni għal permess temporanju. Dan jista' jaħdem jew ma jaħdimx, il-problema hi illi tista' taħdem tajba ħafna għal nies bħali li qegħdin f'kuntratt permanenti ta' impjieg. Jista' jaħdem fem jista' jkun jaħdem fem diffiċli għal ħaddim okkażjonali, temporani, jew ma jaqax taħt il-liġi ta' migrazzjoni għal dawk li huma part-timers, dawk li għandhom kuntratt ta' impjiegi ta' zero sigħat u nafu li hemm ħafna ħaddiem qed neħseb fuq l-industrija tal-catering li għandhom kontratti pjuttost u hemm kontratti bħal dan li huma komuni il-kwistjoni wkoll ta' timing għax bħalissa l r Renju Unit e, jirrikonoxxu l status ta' ħaddiem wara tliet xhur li għal darboħra jpoġġu daw in-nies e, f'impjieg ta' kontratti zero sijat situazzjoni xej feliċi. Bħalissa għas self-employed għanna ħtieġa ta' investiment e, li għolja ta' 50.000 sterlina kif kol ħtiġijiet ta' sigurtà u jekk di tapplika l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, allura dak il-plamer mill-Polonja ħajkun barra mill-pajjiż u ma jkollux impjeg u ma jkollux dritt li ta' residenza ekonomikament inattivi jkunu vulnerabli ħafna, jkollhom bżonn eh, li threshold ta' dħul finanzjarju u dawn ħajkunu konsidrati bħala E, vulnerabli. Ir-Renju Unit miżati pjuttost soljin biex tapplika l-vizas u din nifisa hija tmur kontra l-eżerċizzju l-eżerċizzju ta' drittijiet tal-post-Brexit, is-sitwazzjoni anka tal-familja tkun diżastruża xbalissa l-Unjoni Ewropea fil-Renju Unit hemm threshold għoli ħafna eh, ta' tħul finanzjarju jiet ta' 18.600 sterlina dan ifisser li dawk li jedin e, e, iktar l-isfel minn din it-threshold ħaj jkollhom ix-xogħol tagħhom u dritt tagħhom ta' residenza terminata li mhix soluzzjoni sabiħa. Allura mhux mhux għalija l istituzzjonijiet li nagħmlu rekomandazzjonijiet dwar kif ir-Renju Unit għandu jaġixxi imma jien nirrekomanda b'mod illi meta tkun negozjatur o ta' tal din jew il dik. Memx minimu ta' sijat jew ta' tħul li għandhom jiġu applikati. Ass li neprezumuhom il-ħaddiema forsi ma jkunux jafu li jistgħu jidħlu fi stadju fit-tieni stadju li jirċifu ittra u d-drittijiet tagħhom spiċċaw ikollhom jmorru d-dar. Jrid ikun ċar li ma jkun hemm l-ebda minimu, l-ebda threshold ta' numru ta' sigħat jew ta' eh, ta' dħul għandu jkun deċiż jew preżunt anka self-employed fil-Renju Unit għal-menu għall applikazzjoni ta' residenti permanenti bħalissa l-evidenza li t-tinata mit-ċittadin hija enormi design formula ta' design paġna. U essenzjali illi fil-post-Brexit naraw in-nies li għadin fir-Renju Unit u din l-evidenza, din prova tkun mi minimu fl-assolut tagħha u l-gvern ta' renju Unit forsi jkun irida din għax fil-fatt biex tipproċess daw l-applikazzjoni ta' 3 miljon ruħ f'daqqa eh mhix xi sitwazzjoni sabiħa. Jien naħseb ukoll illi kifet jiena nemmen illi nies li huma ekonomikament inattivi m'għandhomx jiġu kastigati biex m'għandhomx eh, assigurazzjoni tal-ħajja komprensiva fil-passat. Kien hemm ukoll Hemm kwistjoni fuq ir-Renju Unit fejn il-Kummissjoni argumentat li aċċess għall nhs hija iva health insurance komprensiva rikonoxxuta. Li naħseb li għandna nagħmlu huwa nagħmluha possibbli biex ikun hemm biex in-nies li huma eh, li huma inattivi ekonomikament ikollhom is-surcharge li hija baxxa inqas minn 50 sterlina. Għanna namluwa possibbli u kol li ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jidħlu lura fil-Renju Unit. Ikolli nagħlaq malajr, allura ħanejt xi ħaġa żgħira fuq ir-residenti permanenti. Residenti permanenti tingħata wara residenza legali ta' ħames snin. Il-problema hawnhekk hija li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ikċarat li residenza legali hija biss residenza wara d direttiva tal 2004 Ġifiri, jekk iċ-ċittadini huma ekonomikament inattivi la għandhom eh, assigurazzjoni ta' saħħa għal ħames snin eh, preċedenti u jekk għandhom risorsi finanzjari so jgħixu bihom u di diffiċli tipprova biex tipprova u jkun kon residenza kontinua rrid tkun hemm għal siċċur kull sena hemm kull tip ta' problema dwar il-provi, l-evidenza li titturi. Issa, jiena naħseb l-iktar riskju importanti hawnhekk li jridu nikkonsidraw hija il-provi, l-evidenza u t-tieni innu għasta eh, għarfin li għandhom iċ-ċittadini li jiċċaqalqu eh, eh, braġuni tajbin għal darboħra li toqgħod lura milli tirreġistra il servizz ta' qatt ħat itterrompi anka ċ-ċittadini jekk ma applikawx għal benefiċċji jista' forsi ma jkunux jafu. Issa rekomandazzjoni ta' politika naħseb għana naħsbu li niddeċiedu li żmien bizzej iż-żmien jista' jisser ikun bizzej tal status ta' ta' resident wara l-Brexit, il-Brexit ta' ħames snin. Imma naħseb di minn tista' tiġri qed ikunu ottomisti. Immemx ċer għandna neliminaw ċerti riski fil-withdrawal agreement li jinkludi e, da jinkludi nuqqas e, ta' reġistrazzjoni f'uffiċċju ta' qatt. U għandu jkun hemm approċċ komunitarju għal dan il-perjodu ta' ta' nuqqas tampijek jekk inti kellek bżonn titlaq vaganza di għandha tiġi trattata bħala eċċezzjoni anka l-caring li ikollok kura ta' xi ħadd. Hawnhekk nidħlu fi problema verament iebsa ta' nuqqas tal-problema ta' differenza bejn il-ġeneri. Naħseb nistani għafawu għax il-bqija li għandi huwa biex nilukom kemmi kemm ma koroħ l-affarijiet jekk ma jkollniex eh, withdrawal agreement. U għanna tabella biex nippruvaw kemm tkun ħażina. Grazzi professur Spaventa. U grazzi ħafna tal-mijġa tiegħek fostna llum, nispera li tista' tibqa' magħna u twieġa għal xi mistoqsijiet li għandna. Imma diġà qegħdin wis lura għandna għadd ta' petizzjonanti li jridu jitkellmu anke l-kollega tiegħi Sinjura Ibner imma l-ewwel nixtieq nintroduċilkom is-Sur Michel Barnier li huwa il-negozjant prinċipali fin negozjati tal-Unjoni Ewropea mar-Renju Unit fuq il-Brexit ma setax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 Thanks to Michelle and his abs. Grazzi lil Michel la senza tiegħu kien ħaġa sabiħa li batilna messaġġ. Issa danu taħih Hübner li ċer tal-Kumitat ta' Warfejt Kostituzzjoniet li huwa l-Kumitat apposta kompetenti f'dak li għandu xaqsam mal-Brexit. u s-Sinjura Hebner mbagħad qed issegwi il-proċess kollu għall-Parlament Ewropew u l-Steering Committee tal-Kamra Grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi billi niddedika ħames minuti maħkom anka dan huwa rapport eċċellenti preparat mill-professura Spavento u jikkomplimenta rapporti oħra li għamilna sissa marbut mal-Brexit u xi elementi li hemm għad-dritti taċ-ċittadini x'ngħid fisem ħafna mill-kollegi mal-Parlament kollu kemm napprezzaw dak li qed jagħmel kumitat Peti fil-kuntest tal-Brexit biex nifhmu aħjar li l-isfida li għandna qudiemna u l-impatt possibbli tal-Brexit fil-ħajjiet ta' diversi miljuni ta' nies. Id-drittijiet li ktar nitkellmu fuqhom ma għandna mmorru l lin minn drittijiet l-impatt fuq in-negozji tagħna u r-relazzjonijiet tagħna, l-ħajjiet tagħna taċ ċittadinanza Ewropea. Nixtieq nassigurakom ukoll li l-protezzjoni ta' drittijiet individwali aħna narawha fil-Parlament Ewropea bħala element fundamentali tal ordni legali li huwa mmexxi mill prinċipji kostituzzjonali ta' drittijiet tal-bniedem eh, li huma fil-dan il-qafas tat-trattat li jittietu bis-serjetà minn dawk li għedin jinnegozjaw fissem eh, l-Unjoni Ewropea. U mish ta' sorpriża naħseb għall-petizzjonanti kollha u dak li qed jisimgħuna li d-drittijiet ta' ċittadinanza Ewropea kienu bla dubju, bla dubju minn bħala priorità l-iktar għolja minn kull persuna eletta f'dawn il-ftejjim tal-withdrawal Dan huwa sens mhux biss fih dan il-Parlament Ewropew, imma xi kultant jiġri li għandna konsens ħieħ tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha fuq dan u dwar dak li qed jgħid Michel Barnier. E, e, 27 stat membru miġbura fl-imkien b'mod mhux preċede, e, b'mod li qatt ma kien qabel biex jippreservaw u jirrappreżentaw id-drittijiet taċ ċittadini. U inti sħaqt fir rapport tiegħek, Sinjura Professur, fuq diversi kwestjonijiet fuq il-konsekwenzi tal-Brexit imma li tibbażon fuq eżempji konkreti u każijiet konkreti li għalina huma sors tajb ta' informazzjoni aħna għajdin fil-Parlament Ewropew mhux biss fih dan il-peti imma mal-Parlament kollu minn l oħra qegħdin f'perjodu ta' li nirċievu informazzjoni qegħdin nisimgħu il kulħadd biex kulħadd jifhem Eh, il-kas biex nirbħu fil-kas ta' negozjati nisimu minnat l-esperti u koll dwar il-liġi Ewropea li fil-fat il-protezzjoni ta' drittijiet li wieħed jakkwista huma bażiċi għal-liġi Ewropea u m'hemmx preċedent ta' numru massiv ta' nies li għamlu li jagħmlu l azliet ta' ħajja tagħhom ma' bażi tal-istatus. Ta bċerta data dan hija e, e, e, kwistjoni da' sekk massiva. U għamnek aħna ħafna drabi nisimaw ċerta kom minn Sisilja dwar petizjoniet li jiġu trasmessi fuq każijiet li, li jiġu trasmessi u naraw il-level ta' tħassib li huwa li ħafna ħafna u għalina u importanti dan u sinjal għalina li xen nassigurakom illi aħna se nissieltu fuq din il-ħaġa biex nirnexxu fuq it-tirtijiet ta' ċittadinanza Ewropea illi aħna nirrispettaw bħala valur li ħafna jina nixtieq ukoll ngħid kif ġi preżentat mir-rapport ta' Sinjura Saventa illi dil kwistjoni hija komplikata ħafna meta niġu għal għal situazzjoni kurrenti li għanna u importanti għalina politikament aħna ċari u, u lesti determinati li natu ċertezza legali li dawk iċ-ċittadini kollha u għal din ir-raġuni fil-qafas u il-position paper li l-Parlament u l-esperti eh, ħadmu fuqa qed nikkonsidraw dawn il kwistjonijiet kollha li huma importanti għall-Parlament nittamaw li nevitaw kull tip ta' tfixkil imma aħna nevitaw kull tip ta' eh, tfixkil matul il-negozjati ma bla dubju il-negozjati huma assolutament importanti u għaf l-interess tagħna illi l-affarijiet, il-diskussjoniet mux jispiċċaw għada, per imma jibqgħu matul il-proċess kollu li nisimgħu minn għandkom ukoll. Hemm strateġiji differenti Qabel ma nispiċċa nista' ngħidilkom biss li għandna smajna mill-esperti, n nies involuti li jista' jkuna strateġija ta' protezzjoni ta' drittijiet anke jekk iċ-ċittadinanza, l-istatus ta' ċittadinanza ma tinżamx iżjed. Di ma, ma tirrikjedix xi bidla hemm ukoll għażl oħra li nistaw naraw il-rizoluzzjoni minnant il-Parlament Ewropew. Il-possibilità li nżommu ċittadinanza Ewropea permezz ta' ċittadinanza assoċjata. Dinja għażla diffiċli ħafna għax ħatitlob tibbidla fi trattat. Ma tista' tkun isservi bħala għażla. L-aspettativi molin ħafna biex nalaq nixtieq ngħidilkom ħaġa oħra. Ir-riċerka u l-esperjenzi tagħkom, il-kontribuzzjonijiet tagħkom, il-petizzjonijiet tagħkom huma strument importanti għal negozjati medin naħsbu wkoll li meta nkunu qed nisimgħakom aħna nitalmu ħafna. U jiena naħseb li anka għalina lezzjoni fuq l-evoluzzjoni tal-kunċett taċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u l-protezzjoni tal-individwi fl-Unjoni Ewropea. Nafu li rridu nistudjaw, nirriflettu meta nitkellmu fuq riform fuq riformi futuri li ħajġu ma' wiċċnada pitada. Imma tajba li jkollna din riflessjoni fuq meda ta' żmien twil u kif intejbu din iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Sisilja, grazzi ħafna. Grazzi Danuta. U da juri għal darbohra li il-kwistjoni Brexit hija xi ħaġa li tikkonċenna il-Parlament kollu, l-Kumitati kollu u anka il-Kumitat Afko huwa huwa l-bażi biex assigura li aħna l-kol importanti imbut indaqs li jkun hemm skrutinju demokratiku matul il-proċess għal darbohra grazzi Danuta u hemm kollegi li talbu biex jitkellmu ma nixtieq li issa ngħaddu għall petizzjonanti biex nespandu l-argument xi ftit iktar tard. L-ewwel sessjoni li għandna hija l-impatt ta' referendum fuq iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit. L-ewwel petizzjoni hija dik 0923 tal-2016 imresqa minn Korin Byron Danuser ta' ċittadinanza Belġjana dwar iż-żamma ta' deltijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jirrisiedu fir-Renju Unit. Il-petizzjonanta mhix preżenti imma hemm tħassib kbir li persuni li jkunu aġixxew minn sens eh, tajjeb kif għaltinna l-professur Spaventa jiġu affettwati ħażin diġi taffettwata mir referendum tibza ħafna il drittijiet tagħha u ta' nisbħala mhix se jiġu rispettat il-petizzjonijiet illi qed nittattaw illum ħanżomhom miftuħin u pendenti għal raġunijiet ovvi. Dik li jmissija il-petizzjoni wieħed erba' wieħed tal-2016 imresqa minn Dimitrios Pajkopoulos ta' ċittadinanza Griega mhux preżenti huwa mħasseb ħafna fuq eżattament l-istess waħda ta' qabel immu bżamm l-status ta' għallim kwalifikat u għandu l-health insurance u qed jgħid li r-Renju Unit ma jistax joħodlu lura l-istatus tiegħu għax tneħħilu wkoll id-drittijiet tiegħu anka minn ċittadinanza Ewropea din iżomwa miftuħa u ngħaddu issa l-petizzjoni 470 ta' Ignazio Romero Romero għandu 639 firma dwar garanzija ta' drittijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea kollha li jgħixu fir-Renju Unit u ċittadini Britanniċi li jgħixu fl-Unjoni Ewropea wara Brexit. Jinsab preżenti ħana tik 3 minuti 4 minuti l istur Ignazio Romero Romero u lil Lar Xabir. Tlieta 4 minuti kull wieħed. Grazzi, Sinjura. l-ewwel ħaġa grazzi tal-jamilta possibbli għalina biex nippreżenta l-petizzjoni li aħna nidejna fi pjattaforma oħra u ġaġi barna ma' 6000 firma. Din il-petizzjoni bdiet minn gruppi li naħdmu fimkien, eh, li jisimhom eh, Espanjoli sen Reino Unito, Surviving Brexit, il-kontenut tagħna huwa relevanti għal persuni oħra li huma fis-sitwazzjoni tagħna. Fil-qosor ħan nispjegalkom kif nagħmlu s-sitwazzjoni issa. Kif tafu u kif diġà semma mill mill-vot tal-Brexit kważi sena ilu, ċittadini migranti tal-Unjoni Ewropea kienu suġġetti għal periodu ta' inċertizza u nuqqas ta' garanziji dwar is-sitwazzjoni tagħna bħala residenti fil-pajjiżi adottati tagħna, adottivi tagħna. Għafolja mhux meħtieġ mir-Renju Unit ħafna ċittadini tal-IEA jiddeċidew li juru u jippruvaw li l-eżerċizzju ta' drittijiet tagħhom billi applikaw għal dritt għal status ta' residenti imma hemm perċentwal kbir ta' dawn l-applikazzjonijiet li mhumiex qed jiġu aċċettati qed jiġu miċħuda mill-Home Office u m'hemmx garanzija illi ir-Renju Unit ħaj jirrikonoxxi tal-istatus ġala darba il-Brexit isir fatt. Allura ħafna minn komitajt tagħna jsibwa diffiċli kif jilqaw il-kondizjonijiet tal-Brexit li huma neċessarji biex inti tikkwalifika għal eh, eh, ċertifikat ta' residenza daw in-nies imma huwa imma mhux biss eh, ġenituri, carers, studenti, eccetera il-gvern tal-Renju Unit man għatlura naqas illi jirrispetta dil-kondizjoni illi jifirma daw l-istrumenti għal migranti inattivi fil-passat meta jażel biex jirrispetta l-NHS tenet u xinu il-pajis ta' oriġini ta' residenti. Il-migranti jistaw jinqasmu f'żewġ gruppi potenzjalment dawk li jidru li huma legali, huma meqjusa bħal legali, li huma bħalissa f'xogħol li jirrispettaw dan din ħtieġa u dawk li ma kienux kapaċi ma kienx pożizzjoni li jispettaw din il-kondizzjoni. U hemm bżonn huwa kruċjali jkun hemm kondizzjoni biex tissalvagwardja dan il-grupp tal-aħħar. Dawk li jistabillew li l-om infushom fil-pajjiż adottiv tagħhom kif smajna ftit qabel, huma wkoll potenzjalment jistgħu jaqgħu fir-riskju li ma jkollhomx id-drittijiet tagħhom assigurati. Jekk da jekk Eh, fin-negozjati li ġejjin daw eh, ma jittiħiċ kont tagħhom għandu jiġi stabilit il-punt ta' eżitu eh, fil-2017 f'xi punt, f'xi watt, mhux hekk biss imma migranti oħra qed jaħsbu għal naturalizzazzjoni biex jirrispettaw il- jirrispettaw il-drittijiet tagħhom ma' ċerti pajjiżi mhumiex ma jaċċettawx il-nazzjonalità doppja jew għal raġunijiet oħra. Il-pajjiżi bħal Spanja nazzjonali nazzjonalizzati jistgħu jiġu mitluba illi jirrinunzjaw eh, nazzjon tagħhom adottiva li tista' żomma lura milli tista' żomma lura iżommhom lura milli japplika. We would like to request Nish Nixtieq unsaqsu li jkun hemm garanzija formali mogħtija lil kulħadd u nenfasizza lil kulħadd ċittadini mill-quta mill-Brexit mhux biss bħala priorità imma jevitaw li jkun hemm residenza illegali li diviżiva id-neħu il-tiġa li jkun hemm assikurazzjoni ta' saħħa u reviżjoni tas sistema tal-viżi li diġà huma qegħdin eh, fil- uh, pajjiżi attrattivi tagħhom. Mhux biss għaċ-ċittadini kollha, imma għandhom bżonn e, e, jibqgħu li jgawdu minnhom daw id-drittijiet. Apparti, waqt li nikonoxxu illi ovvjament il-ċittadinanza doppja huwa taqa taħt il-kappa tal-Stat Sovran imma inħedġu l-Istat membri illi e, jaċċettaw u jirrikonoxxu ċittadinanza doppja wara illi ir-Renju Unit titlaq mill-Unjoni Ewropea u apparti n-negozjati fuq id-drittijiet ta' ċittadini tkun priorità, nitolbu li dawn il-negozjati ikunu limitativi u indipendenti minn negozjati oħra li għandhom xaqsu ma' kwistjonijiet oħra, per eżempju il-kummerċ ekonomiku, biex hekk ma jkunx hemm possibilità ta' nuqqas ta' fuq id-drittijiet ta' ċittadini. L-ewwel iċ-ċittadini imma l-ewwel qabel kollox. Grazzi. Thank you very much. And on this... Grazie ħafna fuq dan is-suġġett niftaħ id-dibattitu. Anzi lej dispeċini insejt li għandna petizjonant oħra il-Sinjur Xabir u kol jekk joġbok tista' titkellem int ukoll. Illum jiena nider uh, fisem Uksen li huwa grupp ta' kampanja eh, maqqa wissu tal-2016 wara il-vot tal-Brexit. U l-grupp tagħna joffri appoġġ u pariri lil kważi 12,000 ċittadin tal-Unjoni Ewropea fuq dawn kwistjonijiet ta' libertà ta' movement u liġi nazzjonali. Ir-Renju Unit jgħixu xi 3.5 miljuni eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea u għata tasipa li wara s sena mir-referendum Iċ-ċittadini Ewropej fl-Unjoni Ewropea, eh, skużawni, fir-Renju Unit għamandomx garanziji u hemm gruppi vulnerabli u kollu u net il-ċittadini Ewropej li mandomx dritta residenza però għadhom jirresedu fir-Renju Unit. Dawn jinkludu ċittadini Ewropej li għandhom disabilità jew dawk li huma autonomi imma mandomx eh, din l-assigurazzjoni eh, tal-mart. Umbat hemm il-grupp ta' membri tal-familja li għandhom dan id-dritt ta' residenza permezz ta' ċittadini Ewropej u għalhekk fir-Renju Unit il-Gvern għandu eh, trasponi għandu jagħmel trasposizzjoni direttiva fuq iċ-ċittadini ma sfortunatament riċentement il-proċess permezz tal ma ċittadini Ewropew u l-familji eh, tagħhom qed iħabtu wiċċhom ma' ħafna burokrazija u bħala punta tluq anke il formoli eh, għar residenza għat-talba ta' residenza huma ta' 85 paġna u regolamenti l-ġodda li ġew introdotti issa fi frat tal-2017 jgħidu li pereżempju kieku kaxxa ma ġietx ittikkata allura l tarba kollha tiġi rifjutata bħala invalida u msata amministrativa ta' 25 sterlina. Mbagħad hemm ħafna mistoqsijiet eh, għal dawk illi per eżempju applikaw jekk għandhom xi rabtiet mal-pajjiż ta' oriġini tagħhom bagħad hemm il-kwistjoni ta' miżati kollu ġew introdotti fl-2013 u huma ta' 65 sterlina għal kull persuna u l-applikanti u kol dejjem huma eh, meħtieġa illi sottomet oriġinali ta' kull dokument din ħaġa problematika speċjalment għal dawk li qed jabdaw f'evidenza storika. Jekk inqablu l-proċess attwali ma' dak li l-gvern eh, kellu fl-2008 ma kienx hemm miżata u l-forma tal-applikazzjoni kienet biss 30 paġna ma kienx hemm eh, bidliet sinifikattivi fil-liġi tal-Unjoni Ewropea biex dan il-proċess ikun daqshekk ta' u miżura amministrativi attwali fisser illi ċittadini Ewropej jintużaw bħala deterrent u dan ovvjament ifisser interferenza illegali u disproporzjonata fil-prinċipju ta' moviment ħieles. Għana ngħidu li hemm bidliet sostanzjali li staw itejbu s-sistema attwali u jekk nieħdu pereżempju l-Irlanda il-formuli tagħhom huma ta' 4.5 paġni u m'hemmx miżati u m'għandhom bżonn dokumentazzjoni oriġinali, iġifiri iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jżommu l-passaport tagħhom u l-kartenità tagħhom matul il-perjodu ta' proċessar u ma nafx li il-gvern tal-Renju ma jistax jagħmel l-istess ħaġa. Ostaklu ieħor huwa dan li fil-Ġunju tal-2011 il-gvern tal-Renju Unit eh, daħal fis-seħ eh, kriterju illi jrid ikun hemm bil-fors assikurazzjoni tal-mart illi tigverna eh, dawn iċ-ċittadini tal-Ewropej. Imma l-gvern tal-Renju Unit ma jridx jagħti dan il-servizz tal-NHS U pala riżultat fl-2011 il-Komissjoni Ewropea bdiet proċedimenti ta' ksur kontra ir-Renju Unit għadhom għaddejjin Diffikultà tfisser illi dawk li għandhom bżonn di tip ta' assikurazzjoni imma ma kienx irrisibu ruħhom f'sitwazzjoni prekarju vulnerabbli u forsi l-qas ikunu jistgħu japplikaw għal dritt ta' residenza għalihom u dawn huma ċittadini Ewropej li ilhom deċenni fil-Renju Unit imma pereżempju kienu tiddependu mill-dħul tal-partner tagħhom li huwa ċittadin Britanniku jew kienu keres jew huma għandhom disabilità x'issa l biss jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet mit-trattat dawn li persuni mhux se jkwalifikaw għad-dritt ta' residenza huma f'sitwazzjoni vulnerabbli u l-Unjoni Ewropea mhijiex qed tipproteġihom u l-unika alternativa li għandhom hija l-liġi domestika tar-Renju Unit ma dawn illi qegħdin f'pożizzjoni vulnerabbli u għalek il-nis il jina rappresenta mumiex eh, nis il nistaw nużawom fil-trattament eh, fil-negozjati tagħna huwa qegħdin id-dar u qegħdin eh, jistennow ir-riżultati tan-negozjati u kulħadd ovvjament għandna bżonn għentuwom l-importanza li jistħoq ilhom. Grazzi. Grazzi lilek issa. Nkunu demokratiċi u nħolġu b'dan id-debattitu ma kif qed daraw għandna ħafna punti fuq l-aġenda tagħna jekk joġobkom żommu eh, fil-qosor ħafna għax għandna bżonn nispiċċaw fin-nofsija u għandna bosta petizzjonijiet. Issa 11, 12 u 13 fuq l-istess suġġett u eh, fuq l-istess suġġett mhumiex hawnhekk nħalluhom miftuħin issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Anderson u mbagħad lis-Sinjura Spinelli. Nixtieq nirringrazzjak, President, għal din l-opportunità li indirizzakom illum u jiena MEP mill-Irlanda ta' fuq u nixtieq nindirizzakom fuq is-sezzjoni 6 eh, l-ek misaħir Irish Peculiarities għallu li ħafna affarijiet ma din ħaġa ġdida. Jiena interessata għalina fuq l-artiklu 3.5 ta' Trattat Internazzjonali l-artiklu 8 illi permetti relazzjoni speċjali ma' eh, reġun speċjali fil-viċinat ma' l-artiklu 9 u 10. U dan jret nara għatnajdu fil-kontest ta' l-ECJ illi għal illi l-istati membri jistaw jgħatu il-jett għal vot u għal Parlament Ewropew li pajjiżi l-ċittadini ta' pajjiżi terzi. Naħseb illi xuħut mill-kwestjonijiet li għandhom xaqsmu mal-Irlanda ta' fuq forsi mhumiex qed jattraw l-istess attenzjoni meta nitkellmu fuq dritti ta' ċittadini jiena għandi biss passaport Irlandiż dan huwa l-uniku dokument tal vjaġġar tiegħi. Passaport Irlandiż għandi wieħed diplomatiku mbagħad għandi passaport tiegħi Irlandiż u hemm nofs miljun persuni wkoll għandhom biss u 1.8 miljun ukoll li jistgħu jkollhom passaport anki jekk aħna attualment għedin taħt ġurizzjoni tar-Renju Unit fuq ċerti kustori tu ma neġu għal eh, Brexit minkejja il-ftejim tal-Good Friday għana din f'din is-sitwazzjoni prekarju għalek naraw li huma problemi dak li huwa possibbli dak li huwa neċessarju fuq il-modifikazzjoni tal-protokolli għalek għalhekk meta nitkellmu fuq nizguraw il-drittijiet tagħna bħala ċittadina Irlandiża passaport Ewropew u jiena u kol ċittadina Ewropew għandi id-drittijiet u nixtieq niżgura meta nitkellmu fuq id-drittijiet taċ-ċittadini il l 18 miljun persuna fil-Irlanda ta' fuq u drittijiet tagħna bħala ċittadini irlandiżi wkoll qed traw l-attenzjoni fin-negozjati u mhux isa jinjorawna u tkellmu biss fuq dawn il-Irish peculiarities dawn il-karatteristiċi partikolari tal-poplu Irlandiż, is-Sinjura Spinelli issa. Nixtieq nirringrazzjak u l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja r-rapporter li professur Spaventa u grazzi wkoll l-rappreżentanti tal-Komitat tal-Petizzjonijiet u l-petizzjonijiet tas-sew huma element importanti ħafna ftul dawn il negozjati Hemm mistoqsija li nixtieq nressaq lill professur Spaventa Naseb illi hemm bżonn nilqgħu ħafna possibilitajiet differenti eh, fuq it-tempistika u ma neskludux il-possibilità illi derwaqt ma nkunux nistgħu naslu għal ftehim, speċjalment jekk apparti l-elezzjonijiet li kellna ikonna wkoll il-għanna u koll elezzjoniet li huma elezzjoniet interni fil-Partit Konservativ ta' Tories fil-Renju Unitu għalek għanna bżon ta' ftejim ta' transizjoni biex hekk nevitaw illi ma naslux fix xifer tal-irdum. Jekk fra f'dan relazzjoni ta' transizjoni insaqsi il-liġi Ewropea kif se tapplika se tot ukoll fil-ftejm ta' transizzjoni u tajjeb illi niġġieldu nissiltu biex il-liġi Ewropea tot ukoll dan il-perjodu ta' transizzjoni. L-iktar ħaġa importanti għalija hija s-supervizjoni tal-ECJ biex tkun tista' tħares dawn id-drittijiet kollha illi laqqas biss nkun nistgħu ngawdu iktar minnhom jekk dan il-perjodu ta' transizzjoni ma jkunx supervizat kif suppost mill-liġijiet Ewropej kif ukoll mill-ECJ. Jekk il-ġurisprudenza kollha kemm ma toġġ iktar ġifier tal-ECJ. U għalhekk kontet nisma bil-erra bil-raqqa ħafna dak li għattint fuq il-ħaddima u minn dak li għett nifem diġa fil-liġi Ewropea dan il-qassam huwa diġa avanzat mhux ħażin u għalek nixtieq inkun naf fir-Renju Unit eh, li mija s-sitwazzjoni. L-aħħar ħaġa mbagħad nagħlaq qed nara li l-Gvern Britanniku eh, qal illi se jibda proċess ta' reġistrazzjoni ta' ċittadini Ewropej xi 3 miljuni fir-Renju Unit. U nixtieq inkun naf jekk fil-fatt hemmx problema ta' rabta bejn dan il-proċess ta' reġistrazzjoni ma' dritt tal-residenza permanenti għax minn dak li fimt jien dan huwa proċess ta' reġistrazzjoni illi billi il-residenza permanenti ma, ma tatix da' sekk opportunitajiet tal-lura iċedin Ewropej ma jirreġistrawx ruħom. Grazzi ħafna, Onorevoli Preda. Grazzi ħafna, sfortunatament. Ma tantx għanna ħafna ħin, id-speċini Jina li kiko xtaqt nitkellem fuq il-petizzjoni presentata mill żewġ petizzjonanti imma bol ġenerali u koll fuq il-problema tal-istatut ta' ċittadini Ewropej fil-Renju Unit u ta' dawk ta' Renju Unit fl-Unjoni Ewropea kif qalet il-professur Spaventa Minna ma nidħol fid-detalji nixtieq nillimita ruħi għal proposta. Eġifiri illi l-Parlament Ewropew jipprepara riżoluzzjoni illi tiffoka fuq id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej illi jirreżjedu fir-Renju Unit. Eġifiri wara l-istudju li ġie ppreżentat dak li rajna għandna bżonn nifokaw fuq dan l-aspett tal-libertajiet fondamentali ta' ċittadini Ewropej kollha illi attwalment qegħdin fir-Renju Unit u jħossuhom f'periklu. Mhux biss fl-2019 lem imma minn issa u għalhekk għandna bżonn naġlu u resqu riżoluzzjoni. Dispaċini ma nofsin kun għawra l-offsinar l-lum. Grazzi ħafna. Mela, din ir-riżoluzzjoni iva qegħdin eh, niskedawa għal wara il pawza tas-sajf. Is-Sinjura Curtin Dalin. Iva, grazzi ħafna. Xiftit punti minna tiegħi se noħodhom f'taqsimit biex ma noqgħodx nirrepeti l-istess ħaġa li petizzjonanti kollha, ma bħala puntatlu Danuta għamlet punt importanti ħafna ta' spiss nitkellmu fuq drittijiet Ewropej imma qegħdin nitkellmu fuq il-ħajja tan-nies. U hemm ħafna nies mill-qutin u jiena waħda minnhom għax raġel tiegħi mill-Belġu ma nafux il-fatur tagħna li ma se jkun fejn se nkunu nistgħu nkunu bħala familja maqodin flimkien fil-futur u hemm miljuni ta' persuni bħalna illi użajna e, gawdejna mid-drittijiet Ewropej tagħna u użajnihom kemm jista' jkun u issa inħossu illi qegħdin sprovisti mill kull tip ta' dritt u kollox huwa vag U għalhekk hemm bżonn li ngħidu il-politiċi Britanniċi għandna bżonn jgħidu li għarru Kaza illi r-Renju Unit ma ħadiġ deċiżjoni mal-ewwel wara r-referendum biex mod unilaterali eh, jagħti ċertezza li n nies fuq il-ħajja tagħhom għax miex ħaġa ġusta illi għana niġu użati eh, bħala suġġetti biss eh, ta' negozjati din hija l-politika tal-partit tiegħi, hija l-opinjoni personali tiegħi u hija arrokasa li ma kienx dan l-appoġġ unilaterali għad drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Stajna nagħmlu hekk u stajna ngħidu l-ċittadini Ewropej u mbagħad. Issa, Kien hemm żewġ punti għax aħna l-Kumitat tal-Petizzjoni tagħna bżonn x x'nagħmlu bil-petizzjonijiet kien hemm żewġ affarijiet li, li nixtieq li nagħmlu. L-istudju tal-Professur Spaventa tassew eċċellenti dak li ġie propost dal-għodu koll kien sabbi eh, sabi ħafna dak li huwa dettalji imma ovvjament hija ħaġa li għalina tkexkixna. u għaldaqstant jekk memx ftejim jew jekk il-ftejim hija ħlata sħiħa, kompromess allura aħna nabżon nibaltu dan l-studju u l-slides għal dawk li huma responsabli politikament biex eh, jabbozzaw ir-rapport fuq id-drittijiet eh, ta' ċittadini u int se tkun involuta sow, Signora Danuta, nasib se jkun hemm rappresentanti ta' kull tip ta' grupp u nasib din informazzjoni bżonn tkun fidejn l-MEPs biex hekk nisguraw illi il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tkun b'saħħitha Mbagħad it-tieni ħaġa li nixtieq nirrakkomanda forsi hija ħaġa proċedurali ma naħseb hija importanti nibatu itra lill gvern tar-Renju Unit u nenfasizzaw id-diffikultajiet illi għandhom ċittadini Ewropej mill-lat proċedurali fuq ir-regoli eżistenti tar-Renju Unit fuq ir-residenza. U naħseb din hija ħaġa importanti ħafna li nżommu mar-rwol tagħna bħala Komitat tal-Petizzjonijiet u nwasslu il-tassib taċ-ċittadini eh, u nwasluhom lill-Gvern tar-Renju Unit eh, għax da kollu jaqbad id-fit man negozjati u għalek nirakomanda dawn iż-żewġ azzjonijiet u fisem unetama il-li qed nitkellem fisem il-kollegi tiegħi li l-MEPs Britanniċi il-petizzjonanti dispeċini ħafna li qed sibu rufkom din il-pożizzjoni u mhijiex situazzjoni ġusta u ma, ma kienx hemm għalfejn naslu għal dan. Iva, mhux ta' spiss imma illum anki il-PPP eh, ta' ċabċipa. Grazzi ħafna is-Sinjura Besera. Iva, grazzi ħafna President u grazzi ħafna l petizzjonanti u jiena xuħut minnom nafom, ili nafom, anki bil-ħidma virtuali u issa għajt magħhom personalment u għalek u koll ċittadini spanjoli u koll hemm parti minn 3.5 miljuni ċittadini Ewropej li għedin eh, jirsjedu fir-Renju Unit. Il-Brexit poġġiet ċittadinanza Eh, tal-Unjoni Ewropea b'mod li ma nistawx ma naċċettawiex u għalhekk dan ir-rapport fuq ċittadinanza wkoll hemm persuni għandhom ismijiet, għandhom il-problemi tagħhom, għandhom imġiba tagħhom. U għalhekk issa waqt li qegħdin kważi sena wara referendum tal-Brexit u eh, din infasslu rapport fuq iċ ċittadinanza, il-Brexit żgur mhux forsi se jkollu spazju kbir ħafna U għalhekk dak li nixtieq infakkar huwa illi wara dak li huwa li aħna nikkonsidraw il-persuni illi jaħdmu fir-Renju Unit u viċeversa għandna bżonn li jkun hemm eh, dawn il-persuni eh, tilfu l-fiduċja fil-gvern għandhom sitwazzjoni disprata imħabba eh, li se jitilfu forsi r-residenza tagħhom ma nafux laqas il-kundizzjonijiet u naħseb li dan l-eserċizzju ta' tfasil eh, ta' ta' fiduċa fil-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet huwa importanti ħafna aħna komplejna bil-imbottatura nizzali tal-Parlament Ewropew biex ikun hemm din il-fiduċa imma rajna wkoll illi hemm bżonn li anki l-Kummissjoni anki l-negozjaturi jkollu din il-fiduċa u għalhekk anki din il ċittadin eh, dan is slogan ta' ċittadini l-ewwel ma tiġ tkun biss slogan imma tassew realtà. U għalhekk nixtieq infakkar illi aħna aħna fil aħna se naħdmu fis-sajf b'mod koordinat ħafna u għalhekk konna dan is u wara il-sajf biex hekk nagħtu garanzija għal dawk li huma eh, drittijiet u għalhekk jiena kuntenta illi din l-aħħar data kien hemm ħafna leaders politiċi wkoll għax il-Brexit hija xi ħaġa irreversibbli u l-awtur tal-artiklu 50 hekk qal rikonoxxa dan il-fatt u hekk qal b'mod ċar. U għalhekk għandna bżonn bidlu kif naħsbu fuq dak li qed jiġri imma għandna dan nista' nagħmlu hawnhekk anke f'Brussell. U jidhirli illi mhux xi ħaġa impossibbli imma anki dak li għal ministru tal-Finanzi tal-Ġermanja, l-Prim Ministru u kol eh, Franċis, kif u kol Gifer Hofstadt u kol, anki s-sur Timmens u kol insistow fuq il-messagġ jek il-Renju Unit eh, aħna eh, niftħu il-bibin biex ikonna Ewropa iktar b'saħħitha u grazzi ħafna li ċittadini illi kull jum qed jiġildu u hemm bżonn illi ikonna ħidma ferm iktar effiċenti. Grazzi. Thank you, Beatrice. Grazzi ħafna, Beatrice. U issa nati le Signora Scott Cato Min kumitat kompletament differenti imma dejjem fuq l-istess suġġett. Grazzi ħafna, President, grazzi tal qed għetti permetti li nitkellem jena rrit najt illi il-bira jena uh, eh, smajt prezentazzjoni minn xi avokati mill-Università ta' Swansea f'Wales grupp ta' ħodor ukoll u dan rapport fih opinjoni legali dwar il-protezzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini wara il-Brexit u jina smajt li dik liġi tista' tħares id-drittijiet imma kien hemm ħafna opinjoni differenti imma għallu li dik kienet opinjoni legali b'saħħitha ħafna ja wa rapport ta' ġunju ta' 11 u utli għax huwa qalu li jekk inti titwilet qabel tmim ta' marzu tal-2019 kulħadd għandu dawk id-drittijiet eh, ċens uh, perpetwu. Ġifiri mandu xaqsam mal-ċittadinanza imma joffru ħafna protezzjoni legali ta' min ħares u jaqrom u jeżaminom iktar fid-dettal. Grazzi forsi tista' tina xi ħaġa bil-miktub dwar dan għaliex hekk jgħin lill-segretarjat. Onorevoli Jar. Grazzi. Ħalli nibda billi nesprimi xewqa. Nixtieq li l-gvern tar renju Unit qed isegwi din il laqgħa għaliex eh, minn Brexit ħadd ma rebbieħ. kulħadd se jitlef anzi u aħna qed nippruvaw kemm jista' jkun innaqsu il-ħsara. Jiena applaud eh, ċabċabt meta tkellimt tinti ġud imma hemm ħafna x'issir il-politika barranija, politika interna, kollox. U anki drittijiet tal-bniedem in-nies m'għandhomx jitqisu bħala xi ħaġa li tista' eh, titparta, tintittini xi ħaġa biex intik xi ħaġa oħra, hemm bżonn ta' eh, trawim ta' fiduċja, fil-preżent. U din hija storja pożittiva huma nies illi eżerċitaw id-drittijiet tagħhom għaliex huma emnu fl-Unjoni Ewropea għalhekk ċabċablek għaliex verament in-nies huma importanti m'għandhomx isiru bħala xi eh, massa ta' valur ekonomiku. In-nies huma nies. nies għalhekk tkun ħaġa tajba li kiku il-Gvern tar-Renju Unit seta' segwi eh, dak li qed nagħmlu hawnhekk illum imma jidher illi l-Unjoni Ewropea qiegħda taħseb ħafna jew għalmen l-pożizzjoni uffiċjali tal-Gvern tar-Renju Unit eh, hija ħasra. Però għandhom mistoqsija, Sinjura Spaventa, inti għat referejt għal dan imma forsi ma kellekx ħin biżejjed relazzjoni bejn l-Irlanda Repubblika u l-Irlanda ta' fuq u r-Renju Unit u l-viżi eh, bejn eh, il-gżira tal-Irlanda u l-Unjoni Ewropea. Eh, x'se jiġri hemmhekk? Se jkun hemm xi żona ekonomika speċjali? Issa nerġa' nagħti l-mikrofonu lill professur Spaventa biex tipprova twieġeb xi ħut mill-mistoqsijiet li saru u mbagħad ngħaddu għal petizzjonant li jmiss. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet. Mela l-ewwel ħan nitkellem fuq il-problema tal-Irlanda għaliex kien hemm xi ħadd ieħor ukoll illi staqsa dwar dan Is-sitwazzjoni tal-Irlanda hija waħda verament inkwetanti għal dawk li jgħixu fl-Irlanda ta' fuq u anke dawk li jgħixu fir-Repubblika tal-Irlanda. Sfortunatament eh, ma tantx kienet ċaġa li qed tinkwieta il-Gvern tar-Renju Unit. Issa se jiġri fuq il-viżi, eċċetera Repubblika tal-Irlanda miex parti mill-ftejm ta' Schengen, jiġifieri huma jista' jkollhom arranġamenti eh, tagħhom ma' għal-viża ma' renju Unit u bħalissa iż-żona ta' vjaġġar eh, komuni bejn ir-Renju Unit u Repubblika tal-Irlanda hija imħarsa minn protokoll. Dana jista' jkompli u naħseb li hemm rieda politika mill-qed nifhem jiena sabiex tkompli il-problema fir-rigward tal-Irlanda ta' fuq u l-Irlanda hija din il-problema tal-ċittadini Irlandiżi fl-Irlanda ta' fuq u il-protezzjoni li bħalissa ir-Repubblika tal-Irlanda toffri liċ ċittadini tar-Renju Unit u viċeversa għaliex hija iktar estensiva minn dak li huwa offrut lil ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U skont il-liġi Ewropea din tista' tkun problema, tista' tkun problema ġa minn issa imma la darba ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea hemm periklu illi xi ħadd iressaq dan il-każ. U aħna eh, li aħna nispiċċaw it-trattati kif il- ċittadini tar renju Unitu ma trattati fl-Irlanda. Ikkun xikun il-relazzjoni illi il-Renju Unit se jinnegozja dan irrit jinnata status fuq livell ta' trattati sabiex dana ma jkunx jista jiġi appellat l-Onorevoli Spinelli. Inti saqsejt xi ħaġa fuq x'jiġri jekk aħna ma jirnexxinniex ninnegozjaw finqas mill-sentejn illi għanna għad-dispożizzjoni u dwar il ftejm transitorju. Għamnek hemm bżonn illi kollok il- rida tajba minna ħata Renju Unita li xil-ftejm transitorju se jeżisti biss jekk ir-Renju Uniti irrit ftejim ta' dan it-tip imma jekk huma jiddeċidu u jiena verament mm, naħseb illi l-maġġoranza taħseb illi mhux hekk se jiġri ma jekk huma jiddeċidu li jagħmlu klifeċ laqqas ftehim transitorju mhux se jkun hemm u l-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja ma tibqax tapplika għal Renju Unit mill-mument fejn huma joħorġu. Imma dana ma jfissirx illi rati tar-Renju Unit ma jridux iħarsu ċittadini għaliex il-European Convention of Human Rights tibqa applikabli u eh, fil-fema tiegħi huwa possibbli wkoll il-rati nazzjonali jirrikorru lejn il-Qorti tal-Ġustizzja biex jistaqsu kif għandha tkun interpretata il-leġislazzjoni tal mument meta Eh, seħħew dawn l-affarijiet. Ġifiri ċittadin li mar jiex fir renju Unit issa li hemm il-liġi Ewropea xorta huwa kopert mill-liġi Ewropea ma wara l-Brexit u l rati nazzjonali illi se jinterpretaw dawk il-regoli. U jiena niskanta jekk is-sistema legali tar-Renju Unit illi hija waħda eċċellenti ma tqis dawn l-affarijiet. Il-problema hija enormi, il-definizzjoni ta' ħaddim. Eh, bħalissa hemm xi tnejn ċertu kriterji xi min jidir li ta' 32 sija fil-ġimgħa, eċetera, u tħul minimu però ma rridx illi jattasbu li renju unitu għall-uniku problema. Imma fl-istudju tagħna minna studju uh, komparattiv tal-pajjiżi kollha ma' iktar minn nofshom ma kinux jirrispettaw il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u għalhekk eh, kif jintlaħaq ftehim bejn jew kif nittamaw li se jkun hemm eh, ftehim bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea jew importanti li mhux biss ir-Renju Unit jaċċetta illi jinkludi definizzjoni ta' ħaddim imma li anki l-pajjiżi Ewropej l-oħrajn jagħmluh lil tagħmlu l-Italja, l-Iżvezja, Il-pajjiżi kollha jagħmluh dan. Jiġifieri mhuwiex biss il-Renju Unit illi huwa l-problema mbagħad mill-perspettiva ta' burokrazija ir-Renju Unit jista' jitlob ir-reġistrazzjoni u forsi nsibu ruħna sitwazzjoni paradossali għaliex dawk li jinsabu f'pajjiżi iktar fejn hemm iktar burokrazija jkollhom iktar possibilità illi juru li għandhom il-titlu ta' residenti minn dawk illi għandhom inqas burokrazija. Għalbqija Naħseb li kien hemm xi ħadd ukoll illi tkellem dwar l-applikazzjoni ta' drittijiet tal-karta u drittijiet fondamentali. Naħseb dan huwa punt li ħafna minna qegħdin naħsbu fuqu u ma nafux eżattament x'se jiġri. Jiena naħseb illi is-suġġeriment ta' ġud dwar itra l-Renju Unit fuq kwistjonijiet proċedurali tkun idea tajba anki għaliex ħafna avokati Ewropej fosthom jien jaħsbu illi current residence permit, permit application mhijiex skont il-liġi Ewropea. l problema hija li iż-żmien għaddej u eh, għalek mus se jkunem kas u dim il-qorti tal-ġustizja li tasal eh, f-moment propizju biex twaqqaf il-burokrazija ma l-kollegi kolla li tkellimt maħħom jien ebda wieħed minnhom ma jaħsbu illi dik il dik il-formula tal-applikazzjoni hija kompatibbli ma' direttiva 2024 28 forsi tistaw saqsu li servizzi legali, eccetera, biex jinnotifikawhom. Grazzi ħafna ta' dik l-informazzjoni li aħna se nużawha. Grazzi, profess, professur Spaventa, u naħseb li issa rridu nibdew it-tieni parti, ġifiri il-futur tal-ċittadini Ewropej, tal-ċittadini tar-Renju Unit hemm il-petizzjoni 843 minn Derek Etherington u il-petizzjoni 528 minn ċittadin eh, tar-Renju Unit bl-inizjali HM. Il-petizzjonanti mhumiex preżenti l-istess il-petizzjoni 844 ta' Sir Duncan Parker li wkoll mhuwiex preżenti iżda il-petizzjoni 803 ta' LM u koll ċittadin ta' Renju Unit mu biex prezenti imma hemm żewġ petizzjonanti li huma hawnhekk u qablu ftemu li se jitkellmu wara nofsinhar. Eh, petizzjoni 790 Edward Williams u petizzjoni 1142 ta' Jonathan Gutteridge it-tnej li jintom aċċettajtu illi titkellmu wara l-ikel sabiex eh, ikolkom bizzejiet ħin u eh, ikunem u koll attendenza sabiħa għalix eh, hemm kollegi li diġa telqu. Naħseb illi nistaw namlu hekk. U issa Item. Mela, naddu għal punt 24 il-petizzjoni 307 ta' Sinjura Fiona Godfrey eh, għal uh, fissem il-koalizjoni British in Europe dwar il-garanzija ta' drittijiet ta' ċittadini ta' Renju Unit li jiexu fl-UE 27 u drittijiet ta' ċittadini tal-UE 27 li jiexu fil-Renju Unit wara il-Brexit il-Sinjura edha hawnhekk eh, li tirrappreżenta l-British in Europe edha hawnhekk u tista' titkellem. Jekk tixtieq titkellem tista' titkellem issa. Grazzi ħafna. U grazzi tal-li tajtuna l-opportunità illi n-res u il-petizjoni tana u dan il-komitat tan nom tal-koalizjoni tana tal-grupp British in Europe. Nirringrazzja wkoll il-professur Spaventa għal prezentazzjoni eccellenti li għamlet dwar il-problemi u l-komplessità tal-situazzjonijiet li qegħdin nifacċaw. Um, British in Europe hija eh, koalizzjoni aħna ħdimna ma' grupp ta' 3 million group, l-ikbar grupp li jirrappreżenta ċittadini Ewropej fir-Renju Unit sabiex inħarsu drittijiet ta' bejn 3 u 5 miljun ċittadin fuq iż-żewġ naħat tal-kanal u l-petizzjoni tagħna tapplika għaż-żewġ gruppi. Il-għand ewlieni tagħna u l-niżguraw li l-individwi ma kunux effettwati retrospettivament u b'mod negattiv meta r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-prinċipju ewlieni tagħna il-ċittadini kollha tal-Renju Unit fil-Unjoni Ewropea jew viċeversa li marru jgħixu f'vona fede f'pajjiż ieħor serħu fuq il-drittijiet fosthom tal-moviment ħieles. Il-koll għandhom stenija leġittima li se jkomplu jgawdu u jħadmu dawn id-drittijiet bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea tul ħajjithom Il-problema hija waħda ta' ġustizzja fondamentali għal dawn iż-żewġ gruppi ta' persuni huma jsibu ruħhom f'sitwazzjoni verament diffiċli bħala riżultat tal-vot fuq il-Brexit u nuqqas ta' ċarezza dwar il-drittijiet tagħhom u kif se jkun effettwati mill-Brexit. Ilhom jgħixu b'dil inċertezza għal sena sħiħa ma jistgħux jagħmlu deċiżjoni dwar ħajja personali tagħhom u l-ħajja professjonali tagħhom. Jiġifieri dawn ilhom flimbu minn dak iż-żmien law għal xuħut minnhom fosthom dak li huma l-iktar vulnerabbli l-pensjonanti eh, dan il-pis qiegħed jeffettwa l-ħajjithom. Urridu żommu f'moħħna wkoll li l-maġġoranza kbira ta' dawn iċ-ċittadini ma kellhomx il-possibilità li jivvotaw fir-referendum fuq il-Brexit minkejja l-fatt li dan kien se jkollu impatt fuq ħajjithom. Fl-opinjoni tagħna dawn iċ-ċittadini għad iridu jkomplu jgawdu mid-drittijiet illi kienu kisbu jew kienu fil-proċess illi jiksbu meta ir-Renju Unit kien parti mill-Unjoni Ewropea u sempliċement li wieħed jikkonferma dritt ta' residenza mhuwiex biżejjed għaliex dawn id-drittijiet li għandhom bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma indiviżibbli u jrid igawdu mid-drittijiet kollha tagħhom sabiex ikunu jistgħu jibqgħu fil-pajjiż fejn qegħdin jgħixu bħalissa. Jiġifieri id-drittijiet kollha bħal pereżempju dritt li jkomplu jaħdmu kemm waqa' rashom jew inkella impjegati jew li jkollhom negozju jirrikonoxxu l-kwalifiki tagħhom id-dritt tal-trattament indaqs il-dritt li jaħdmu fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma jitilfu ebda dritt eżistenti tagħhom, id-dritt tal-kura tas-saħħa, pensjonijiet, benefiċċji soċjali, id-dritt li jivvotaw fl-elezzjonijiet lokali u Ewropej għalek ġifiri id-dritt li wieħed jibqa ma jiswa xejn il-persuna professjonista jekk il-kwalifiki li ju jew għandu bżonn sabiex jaqla xiekol Eh, ma jibqawx rikonoxxuti wara l-Brexit jew jekk inkella u jewi ma jkunux jistgħu jkomplu immexxu in-negozju żgħir li jkunu waqfu. L-istess japplika l-pensjonanti dritt ta' residenza ma jfisser xejn għal-pensjonant jekk dana ma jibqax intitolat eh, għal aċċess għal sistema ta' kura tas saħħa tal-istat f'mument fejn eh, kondizjoni preżistenti jistgħu jagħmluha impossibbli għal dak li jkun illi jieħu assigurazzjoni fuq is-saħħa dawn huma l-problemi. Aħna minna pressjoni fuq il-gvern tar-Renju Unit meta kien għaddej għaddej liġi tal-Brexit biex ma jċaħħax id-drittijiet minn dawn id-drittijiet li ċittadini li jgħixu fir-Renju Unit u anke biex jiggarantixxi id-drittijiet tal-ċittadini tar-Renju Unit hekk kif jibdew in-negozjati fuq l-artiklu 50 għamilna l-istess talba fl-aqa konġunta ta' rappresentanti ta' British in Europe u ta' 3 Million Group tal-300 ċittadin Ewropew jiexu fir-Renju Unit meta iltqajna ma' Michel Barnier fit-28 ta' Marzu u anki ħafna laqat wara ma' Task Force fuq l-artiklu 50 iltqajna ma' MEPs u minna sqarrija fil-Parlament fis-smieħ fil-Parlament Ewropew dwar id-drittijiet ta' ċittadini tal-UE għamnek f'Mejju u ktibna etri flimkien mal-grupp ta' 3 miljoni l-rapiet tal-istat tal-27 stat membru sabiex nispiegalhom is-sitwazzjoni tagħna u l ma' uffiċjali tal-gvern u politikanti eh, mill-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea Għalek aħna nilqaw il-linji gwida ta' negozjati adottati mill-Kunsilla l-Affarijiet Ġenerali fid-29 ta' April bħala passa normi l-qoddim bħala ħarsin ta' drittijiet illi aħna rridu nħarsu u anki bħala l-aħħar direttivi ta' negozjati b'mod partikolari il-prinċipji li rigwardaw id-drittijiet ta' ċittadini nilqaw ukoll ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq in-negozjati u nilqaw ukoll it-trasparenza li qed taħdem biha l-Unjoni unjoni Ewropea. Barra minn hekk aħna naqblu wkoll ma dak li qal Michel Barnier fi Firenze illi l-4 jew 5 miljun ċittadini effettwati għandhom ikollhom l dritt li jgħixu ħajjithom bħalli kieku Brexit qatt meżista. E, British in Europe qed jitlob lill unjoni Ewropea u l-Renju Unit biex e, jissegwi il-prinċipju li e, ewlieni fin-negozjati Aħna nemnu illi il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea li hemm fil-linji gwida tan negozjati u direttivi ta' negozjati u maqrib ħafna il-prinċipju li tagħna, soġġetti għal ċerti kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-ambitu ta' drittijiet koperti dawn aħna se nispjegawhom f'dokumenti li mbagħad nibatuha lill-istituzzjonijiet Ewropej minna u ftit żmien ieħor. Għandna nitolbu li garanzija għandha tkun negozjata bħala priorità fil-bidu tan negozjati fuq l-artiklu 50 u ikkonferma ta' eh, kemm jista' jkun malar sabiex dawn iċ-ċittadini kollhom iċ-ċertezza sabiex ikunu jistgħu jgħixu ħajjithom u jkompli għalaw xieklu. Aħna naqblu li din il-garanzija għandha tkun ukoll ikkonfermata Eh, fil-ftejim maħħari fuq l-artiklu 50 dwar l-irtirar ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea sabiex ikollu s-saħħa ta' eh, liġi internazzjonali u status ta' trattat imma nuqqas kbir. Aħna nibżaw dwar dak li jista' jiġri f'każ illi ma jkunx hemm ftehim u għal din ir-raġuni aħna flimkien ma' 3 miljuni nemnu illi l-qbil fuq id-drittijiet tagħna irrid ikun protett sabiex il-ftehim aħari ma jkunx jiddependi fuq il-ftehim kollu kemmu u xorta jibqgħu jeżistu anki jekk ma jkunx hemm ftehim. Mingħajr dan aħna ma nkunux se nistgħu norqdu sew billej bżon illi kunem bil kmini fuq drittijiet tagħna x'ikun bil um, provizorju u aħna xorta waħda nkunu meqjusa bħala oġġetti u mhux nies. Aħna qed nistennew eh, tweġiba tal-Gvern tar-Renju Unit li l proposti tal-Unjoni Ewropea jridu eh, issa rridu nkunu nafu jekk din il-proposta issa tkun aċċettata u ikkonfermata jiddependi minn kif se jirreagġixxi l-Gvern tar-Renju Unit u nitolbu lil dan il-Kumitat biex jappoġġana biex nilħu l-anijiet illi għadna kif spjegajnilkom. Grazzi. Thank you for your in. Grazzi tal-interventijek, dinja priorità għolja għal l kumitat dal-avveniment kollu fil-fattu huwa dedikat biex niġibru provi u evidenzi u dikjerazzjoni personali bħal tiegħek. Grazzi ta' dan. Issa verament edin tart għanatik il-kelma Judith Malajr anzi le is-sur Wardik joġbu. Grazzi tal-miġja ta'kom u tal-prezenza ta'kom, petizjonanti li kelkom <laughs> tiqfu minn ħajjitkom f'dan l-aħħar sena biex tiġġildu kontra dis-sitwazzjoni u kont tkunu tafu li jen konnet naħdmem naħdem mal-Ewropej eh, fuq mistoqsijiet importanti ma' il-task għal garanzija ta' drittijiet ta' ċittadini u ma' ikunu xkunu d-deċizjoniet tal-Gvern tal-Renju Unit biex nwaqfu il-kwestjoni kollha li jintużaw in-nies bħala bargaining chips u nisħu fuq il-gvern biex eh, il-gvern jagħmel l-affarijiet kif suppost. Jiena qed naħdem ma' daw in-nies kollha u mistoqsija eh, li ġiet ippreżentata u firmata minn 26 eh, membru parlamentari Ewropew minn diversi stati membri u hemm time frame fejn u jrid wieġeb eh, mistoqsija biex imbagħad din jwieġeb għal mistoqsija biex imbagħad eh, tkun pubblika. Rridu nagħmlu kemm jista' jkun affarijiet bil-modi differenti l-iktar possibbli u l-Kumitat Peti huwa importanti ħafna dan u rridu nkomplu naħdmu wkoll anke barra minn dan il-Kumitat. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Hannibal. Grazzi. U grazzi tal-gruppi kollha li ġejtu fostna. Kif tistgħu taraw hemm ftit MPs mir-Renju Unit għax nieħdu nafajt affarijiet la bis-serjetà aħna ma rridniex li dan isir. Immissa qisna mixin fit-triq biex inħallu l-Unjoni Ewropea. U importanti li aħna nerfu l-responsabilitajiet tagħna biex nassiguraw li ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit u ċittadini tal-Renju Unit li jgħixu mal-Unjoni Ewropea ma jaraw l-ebda ma jaraw l-ebda differenza fil-ħajja tagħhom. Hemm diversi kwistjonijiet Allura, il-membri tal-Parlamentari Ewropej minn Londra għandhom responsabilità kbira għax intom intomx bargaining ninċib nibqgħu ngħidu fuqha. Il-ħajjitkom m'għandhomx jitkissru, Londra tisseraħ fuqkom kollha. U hemm pereżempju s-sindku ta' Londra li huma konxi ħafna ta' dan. Jekk hemm xi li nistgħu nagħmlu ejjew kelmuna, nagħmlu l-almu tagħna biex ngħinukom. Grazzi. President, nix dilkom l-attenzjoni kollha l-fatt illi il-reprezentazzjoni permanenti tal-Renwit hija preżenta, preżenti hawnhekk u qegħdin tieħdu nota eżatta ta' dak li qed jintqal u dikjerazzjonijiet u ovvjament għandkom l-istudju li aħna kkummissjonajna. U tuħduh lura l-kollegi tagħkom u l-imsieħba kollha interessati. Allura nistgħu nagħlqu id laqgħa ta' dalodu le ma nistawx baqanna. Nixtieq inkompli bil-petizzjoni 847. Allen Bretman mhuwiex preżenti l-petizzjonant bħalissa imma ovvjament qed nieħdu nota tal-petizzjonanti kollha minkejja il-preżenza jew le. E, il-petizzjoni 955 minn Kristina Hawils ta' ċittadinanza Britannika fisem l-Assoċjazzjoni Britannika ta' Côte d'Appal fi Franza dwar il-protezzjoni ta' diritti ta' ċittadini Britanniċi li jgħixu fl-Unjoni Ewropea fil-gas li Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-petizzjoni ta' tinsa prezenti. Mela, nestendilek il-kelma. Grazzi ħafna tal ta' possibli għalina biex nipreżentaw petizzjoni tagħna. Ħafna affarijiet inbidlu minn meta l-petizzjonata ġiet sottomessa f'Settembru li għadda. Eh, speċjalment da il-ġimgħatej minkejja dan il-problema tagħna tibqa' fuq il-pożizzjoni tagħna ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit u jibqa' b'mod ripetut il-gvern tar-Renju Unit reputatament jgħid li mhux se jagħti garanziji qabel ma jsiru garanziji paralleli mill-istati membri fuq il-ċittadini tar-Renju Unit. Lan ta', ta, ta dan jibqa' illi il-ċittadini u b'mod formali jipprezenta eh, jagħtuhom pariri fuq din il-problema. Issa dwar fej il illum il-position paper u dwar l-essenzjali prinċipali ta' 12 Ġunju 2017 tindirizza eh, il-problema li għandha bażi ta' negozjati waqt il-perjodu li wasal dak li nejdlu l-withdrawal agreement. Imma l-interess prinċipali tagħna huwa fuq in ta' fuq ta' Franza aħna għanna l pero iktar kbira u l-interessi ta' l-interessi ikunu differenti. Il-kontingent jekk tabas. sempliciment biex wieħed jgħix fil-pajjiż tal-għażla tiegħu. Dawk li preżentaw iktar evidenzi f'dal-Parlament ġew milquta bil-livell ta' ignoranza e minn nies eh, rappreżentati. Per eżempju, dwar il-kura tas saħħa il-soppressjoni ta' dittijiet mal-Unjoni Ewropea tippreżenta għal vjaġġaturi Fi Franza nis diġa ġestmat li il ritorn ta' espatriet Renjunit li ma jistawx jeffordjaw eh, il-kura tas saħħa ħataġ ħajkun hemm ikun ta' 500 miljun kull sena. il tħassi prinċipali tagħna li varja skont ċirkustanzi tal-individwi jinkludi drittijiet tal-kura tas saħħa temporanju permanenti, drittijiet ta' residenza, e ta' proprjetà ta' kwalifikazzjoni personali, edukazzjoni li tinkludi l-Erasmus, ifriza ta' pensjonijiet, faċilitajiet bankari, tassazzjoni, eh, assigurazzjoni tul ħajja u benefiċċji, ir-ritorn tal green cards, sigurtà għal-benefiċċji u dritti tal-benefiċċji liċenzji, dritti tal liċenzju u permessi oħra, e, roaming charges tal-mobile wara il-Brexit, ecc. ħna napprezzaw li xoħut minn dat tħassib edin fi ġurisdizzjoni tal-Gvern tal-Britannju Unit u mux minn ħata l-Unjoni Ewropea, ma minn ħata għana. Dan huma parti minn pakket uniku ta' kwistjonijiet li wieħed għandu jiffaċċja e, waqt l-affarijiet għadhom sangra. The next petition, 808, will be dealt with in the afternoon, and uh, petition... Petizzjoni 88, 808, tixbaħ il-din, issa hemm petizzjonanti li mhux preżenti. For this morning, and uh, I hope that you will all get. Naħseb issa nistgħu nieqfu nispera li kolkom ikla tajba, grazzi tal-mijġa ta'kom u anke wkoll li għamiltuna iktar determinati biex niqfu flimkien ma'kom matul il-proċess kollu kemmu. Grazzi lilkom ikoll u speċjalment grazzi lill professur Paventa li tatna daqshekk informazzjoni utli.